Da e, arrijata l-Kommissjoni fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 nixtieq ngħid li mhux se nagħmlu sessjoni catch the eye għal dan id-dibattitu lanqas se nużaw il-proċedura tal-karta blu. Sinjuri, membri onorevoli, il-kellim li messu għal viċi president tal kommissjoni Sur Timmermans. Il-motto huwa no time for business as usual. U jekk għaw jekk xaħat għawnek segwa id-dibattitu ta' dal-ħodu jaqbel li dana mhuwiex ħin għal business as usual. U l-Kummissjoni se tagħmel proposti kuraġġużi u fukati biex jipermettulna nelbu l-sfidi u noħorġu iktar għawin fi solidarieta u fi responsabilità tal-Unjoni Ewropea. l prioritajiet u ma stqarrija ta' missjoni u l-bazi u anki illi fuqa ġejna maħtura fl-uffiċju għadin u dimna. Ġima s-sena li għaddit għadda li sena mluħom differenti, raffariet, mod differenti u għetni konċentraw fuq raffariet importanti il-vizjoni u l-mezzi neċessari aħna orjemnijomkom fil-business plan, e, so intern, e, l-agenda fuq is fuq il-migrazzjoni, l-unjoni tal-kapitali, e, tal-iswiq kapitali, l-istrateġija istrategija tal kummerċ u ninsaħħu l-Unjoni Monetarja u għada se nippreżentaw l istrategija tas-suq intern. U f'din is-sena se nagħlqu l-istampa biex ikonna ekonomija ċirkolari sostenibbli, mobilità tal-ħaddiema u ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni il-programm ta' ħidma li ġi adottat illum u 23 attivitajiet u affokat biex nimplementaw dawn l-istrateġiji ħadd prezenda, aġenda sostantiva, leġislativa. Se jkollna ħafna x'nawlu. Intkom kollha rċevejtu kopja tal program ta' ħidma nasumi li mux kullħat, mux kolla fostkom raw il-rapport u nishtiq pero nindika ħames kwistjonijiet importanti li nishtiq nisħab mod partikolari fuqom. L-għonet se nkomplu natu priorità għal eh, sfida tal-rifugġati u għal-migrazzjoni. L-agenda tana għal dan il-sujġett tati risposta eh, ġenerali uh, tieħdu azzjonijiet immedjati u jiena nirringrazzja lill-Awla u l-President ta' kif e, aġejtu malajr u rejtu koerenza. Issa għanna miżuri biex e, nibdew il-assistenza għall-azilu biex ikonna approċ legali għall-migrazzjoni u dana se jintegra il-proposti tal-ġestjoni tal-frontieri u f-salaħar ta' sen se jkonna eh, anki il-gwardi tal-frontiera. Tini punt, irridu nikkonċentraw fuq il-ħalqin tal-impigi eh, u investimenti. U għaw nerġa nirringrazzja anki l-impenn tal-awla u għall-investimenti li edin integraw u nintroduċu biex insaħħu l-ekonomija eh, Ewropea u riċerka edin inżidu l-ambjent tal-investimenti u biex intejbu su intern biex ikonna inqas xkiel u ikonna l-ambjent ġust, innovazzjoni specialment mal-SMEs u mal-kumpaniji ġodda. Se niprezentaw proposti konkreti biex nimplementaw strategija ta' su internu, anki strategiji settoriali fuq l-spazju difiza. It-tielet, peress li l-Unjoni Ewropea fuq qudiem fil- klima f'Pariġi għanna tlet pakketti importanti u l-Unjoni Enerġija se jkollna uh, eh, pakket ċirkolari uh, biex ikonna effiċenza enerġetika u se noħorġu anki approċ ġdid biex ikonna sostenibilità ambientali u soċjali billi noħor u biex nerġaw nitkelmu fuq il-revizjoni tal-2020. U raba punt L-2016 nishtiqu li jkun uh, sena ta' progress soċjali reali. Se noħol u agenda ta' ħili ġodda biex nejnu n-nis li kollom uh, impigi ta' kwalità, specialment fil-era uh, digitali. Se ġu azzjonijiet leġislativi u non leġislativi biex natu bili ġdijt lil għall-impiegi, għall-ġenituri u anki biex napoġġaw l-nisa. Il-proposti tal- mobilità tal-xogħol se jagħtu l-opportunitajiet għal ċaqli ħeres u anki se n neliminaw l abuzi il movement ħeres mandu ikun teddida għal protezzjoni soċjali. Il-semestru Ewropew se jagħti eh, fokus ġdid u fuq il- Eh, performance soċjali tal-Istati membri u dan se jiġi integrat bl-iżvilupp ta' pilastru fuq id-drittijiet soċjali li se jimla l-vojt u biex identifika u kol benchmark soċjali mibnija fuq l-aħjar prassi biex ikun hemm konverġenza l-fuq u b'mod partikolari fid zona euro naturalment. U l-ħames punt il-Kummissjoni wkoll ħadd ipprova tafas biex ikun hemm iktar eh, żvilupp għal taxxa eh, tal-kumpaniji għabbażat eh, fuq l-approċ li il-kumpanija għandhom iħarsu taxxi fejn jiġġenerati il-profitti. Riformi ta' sistema u niġildu kontra l-evitar ta' tassi se nippreżentaw kol pjantazzjoni għal reġim tal-VAT iktar effiċenti. U jiena dawn il-ħames punti xtaqt nisħaq fuqhom għax ma nistax nagħmel eh, lista ta' kollox. Il-Kummissjoni anki se tipprova timplementa l-aġenda ta' sikurta eh, biex teleb eh, il-kriminalità organizzati u anki tkompli fuq l-istrateġija għal investimenti u għal kummerċ biex ikonna unjoni monetarja iktar għanja Meta wieħed is li sfidi li għandna qoddimna rridu nużaw li żawsi kollha għad dispożizzjoni. Il-budget għandu jkun ippreparat lejn ir-riżultati u l-MFF se jinkludi kif nistgħu eh, nagħtu finanzjamenti lil prioritajiet biex niżguraw illi eh, natu bizzejt flus għal kriżi tar rifugjati u natu fokus iktar biex ikonna rizultati aħjar. L-isfidi bħal migrazzjoni l-aċċess tal-enerġija u risorsi oħrajn u anki il-bidla tal-klima juru li hemm bżonn li hemm dimensjoni esterna biex natu iktar riżultati. Illum iktar minn qabel ma nistawx illum namlu distinzjoni bejn l-intern u l-estern. Kont qed nitkellem fuq il- l-għaniet ta' svilupp sostenibli ma nistawx niddistingwu bejn iż-żewġ elementi. Il-Kummissjoni se tagħti kontribuzzjoni għal l-istrateġija globali ġdida għal eh, għal policy ta' sikurta u ta' difiża. U l-aħħar żewġ punti. L-ewwel wieħed huwa li l-Kummissjoni qalet li se nagħmluhom b'mod differenti eh, l-azzjonijiet tagħna. L-azzjonijiet kollha huma bazati fuq l-agenda tal-better regulation. Aħna għadna impenjati biex nizguraw li fejn t-intervjenu l enerfija dan tamlu biex tagħti riżultati u tagħmel differenza pozitiva fit-territorju. Il-programm ta' ħidma tagħna inkludi pjanijiet biex nagħmlu reviżjoni ta' leġislazzjoni eżistenti, per eżempju, is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol li jkunu ġusti u li jkompli riżultati fil-anijiet aħna qed niproponu anki eh, eh, eh, l-irtirar ta' ċerti inizjativi li saru antikwati. L-istajja ħafna eqsar minn sena li għaddit u skont il-ftejm tagħna għal ftejm qafas aħna dawn neħwhom wara li nkunu smajna l-opinjonijiet tagħna. Takom. Ta U teni punt ta' konklużjoni huwa li l-programm ta' ħidma ma jistax jagħti riżultati mingħajr ownership tal-koleġislaturi. U hawnhekk eh, għandna eh, bżonn ta' tlieta, mhux tnejn. Imsieħba. Il-Komissjoni eh, għandha dritt ta' inizjattiva nieħdu responsabilità kollha, però biex l-Unjoni Ewropea tkun qawwija trid turi. Il-istituzzjonijiet kollha huma lesti biex l-aġenda tal-Unjoni Ewropea Eh, timxi l-qoddim u biex naħdmu biex naħdmu biex niksbu l-għaniet tagħna. Fit tħejja tal-programm ta' ħidma aħna inkludajna l-opinjoni ta'kom u anki rizoluzzjonijiet ta'kom. Naħseb illi għanna ħafna konverġenza u taraw intkom. U tistaw ta' taqblu illi hemm metodi eh, u dialogu din is-sena tjieb ħafna fil-diskussjonijiet eh, fil-format U jena nirringrazzja l-input li nċavejna mill-komitati kollha u l-presidenti tal-komitati kif ukoll mal- eh, mal-mexxejja tal-gruppi. Nirringrazzja l-mexxejja tal-gruppi, nirringrazzja l-President Schulz li ħadu bis-serjetà dan il-punt u għenna biex ix-xogħol tagħna ikun aħjar u nixtieq nirringrazzja anki l-President Buzek eh, milli għamel l-istess ħaġa bis-CCC u tama li dan għastanna biex ikonna komprensjoni komuni fuq il-proposti futuri u tama li l-kolleġislaturi jimxu l-qoddim mal-ajr. Nħarris l-qoddim biex naħdem mill-qrib ma'kom fl-2016 u kollu jina kontent ħafna li aħna il-metodi tagħna ta' ħidma jom u li jistgħu huma sodisfaċenti għall-istruzzjonijiet kollha nittama. Grazzi. Grazzi, Sur. Issa sur sajra li pipi. Grazzi ħafna. Wara jati twal ta' xarej, f'settembru aħna bilna fost partiti differenti f'din l-awla u kien anki pedament u isa eh, għal uh, program ta' ħidma tal-Kummissjoni li komunikajna. Forsi imħabba il-ftejim memx ħafna eċitament bdla flawla u laqqas barra. E, e, e, għalix forsi bilna deġa, imma huwa importanti li l-Kommissjoni u l-Parlament jaħdmu fl-imkien fuq dan il-punt, għax il-Parlament u koll li ġi elett, għax kif għanda taħdem l-Unjoni Ewropea għanda titbiddel, għandu jkun mod iktar effettiv, jena jista' jkolli lista qasira li eh, flima oqsma eh, li PP tista' tappoġġa l injatazzjoni specialment speċjalment il-metodoloġija, nilqaw il-konċentrazzjoni fuq dawn l axar prioritajiet tal-pjanta Juncker u kol eh, fil metodologija il-kwestjoni e, e importanti għandhom ikunu jirrispettaw il-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Aħna rajna e, programmi ta' ħidma twal tal-Kummissjoni li ma ġewx imbagħad imtem imtemma ma żewx imwetqa l evaluazzjoni ta' impattu u l-burokrazija u l-progress u kwestjoni importanti li rridu nagħmlu ħin kollu. Imma bat fuq il metodologija aħna tlabna l kommissjoni jirrispettaw il leġizlazzjoni lejn il dispożizzjonijiet li se jkollhom impatt e li hija importanti din hija ħaġa li għat għanna għadna l-ura anki wara ħafna snin wara l-Trattat ta' Lisbona, l-Kommissjoni għandha tifoka anki fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti u anki fuq il-kwistjonijiet li rigwardaw il-kap u l-politika ta' koezjoni. Il-prioritajiet f'dan il-qasam eh, illi aħna nsibu importanti waħda minnhom hija l-mobilità u flessibilità tal-suq tal-, -suq tal xol għandan tejbuh kif ukoll l impigi fost iż-żgħażagħ, il-ħiliet għandhom jiġu eh, għandhom ikunu mirati lejn l-innovazzjoni u anki l-tmim tal-suq interni għal priorità fl-enerġija u fl-qasam digitali, l kompetitività tal-industrija Ewropea, speċjalment fl-SMEs, eh, anki din tibqa priorità kbira biex noħol u u nżommu l-impigi fl-Europa. Naturalment, eh, l-iktar ħaġa importanti hija l-urġenza tal-kriżi tal-migranti. Aħna nishtiqu li niproteġu il-frontieri esterni eh, u rridu niproteġu eh, dawk li huma f'periklu, però l-ewwel net tiġi l-protezzjoni ta' ċittadini tagħna. U f'dana hemm ħafna leġislazzjoni u l-Parlament diġà wera li huwa disponibbli biex jaħdem f'dan il-qasam unil nilqa il-proposta tal-Komissjoni għal program ta' ħidma tal-2016. Grazie ħafna, grazie ħafna. Sur Sajer. Issa, fisem il-soċjalisti Signora Rodriguez. Iva, sur viċi president tal-Komissjoni u għaveru, illi dana mhuwiex il-moment tal-business as usual. Laxar prioritajiet huma validi minnaħa tagħna. Però rridu nartikolaw b'mod kompletament differenti. Aħna nikkonsideraw illi l-ikbar sfida tagħna hija illi nirsolvu l-kriġi tar-rifuġati biex nevitaw kriżi umanitarja. B'mod illi fl-istess ħin inkunu nistgħu nipproteġġu il zona Schengen. U nafu li dana jitlob illi ikunem sistema tal-azil reali fl-Europa Eh, frontieri reali u politika għall-immigrazzjoni reali. U aħna napoġġaw il-Kommissjoni eh, biex toħroġ dawn l-istrumenti ġodda. Fl-istess ħin però l-Europa rridu nittrasformawa fi spazju għal prosperità u aħna nemnu illi din hija eh, s-sena illi fija il-Kommissjoni għandha tagħti aġġornament reali tal-istrateġija tal-Europa 2020 b'mod illi dan ma jkunx biss fuq l-enerġija imma fuq l-ekonomija u fuq kif nistaw aħna namlu ġestjoni tal-risorsi Mhix kwestjoni ta' riċerka u żvilupp, imma rridu nagħtu soluzzjonijiet digitali innovativi biex inkunu nistgħu noħolqu impigi ta' kwalità. U rridu namlu l-aħjar nistgħu għal pjan ta' investimenti u jkun hemm reviżjoni tal-istrument tal-budget biex inkunu nistgħu noħorġu b'riżultati aħjar f'din it-strateġija pero fl-istess ħin aħna imħasbin fuq xi ħaġa li qed tiġri attwalment fl-Ewropa, ċoe illi hija Eh, ġirja għal-fond. U eh, kolħat qed ibbaxxi l standard soċjali. Eh, u dan huwa il-moment li noħol u pilastru għawi għad drittijiet soċjali, dan huwa il moment li noħol u pakketta mobilta pero irridu anki niġildu kontra l-evażjoni tat-taxxi b'mod illi il-taxxi jitħalsu fejn isiru l-profitti. Aħna dawn nikkonsidrawhom bħala prioritajiet u naħsbu wkoll illi dina l-ambizjoni li nikompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja għandu jkolla mira ċentrali illi hija konverġenza l fuq u sur viċi president aħna nikkonsidraw illi jekk dawn irridu nilħuqa għad il-konverġenza l fuq irridu anki nikkompletaw l-Unjoni Bankarja u illi kunem kapaċità fiskali u fl-eurozona. U dawn l-ambizjonijiet kollha ma jistawx ikunu effettivi jekk ma jġux appoġġati minn azzjoni esterna aktar ambizjuża. Iva naqblu miegħek għandu jkollna strateġija globali aġġornata u l-stress test se jkun illi l-Europa tkun fuq qoddim fil-konferenza ta' Pariġi li jmiss illi l-Europa għanda tkun fuq din fl-implementazzjoni tal-għanijiet tal eh, izvilup sostenibli u nħoss kemm importanti illi konna sħobija eh, verament reali mal-Afrika bħala il-ġirin tagħna. Dawn huma l-istennijiet tagħna għas-sena li ġejja dan il-Parlament kien attiv ħafna fi riżoluzzjonijiet tiegħu tista' torbot fuqna biex inkunu attivi anki biex nimbuttaw fid-direzzjoni il-tajba. Grazzi ħafna. Signora Rodriguez, e il-kellim li mis għal gruppi sijar, signora Fu. Thank you. Grazie. Irrid nifukaw fuq l-ekonomija natu spinta l kompetitività innovazzjoni u kummerċ kemm fis-suq uniku kif ukoll l-len uh, eh, setturi tradizzjonali u anke fl-era digitali. U naqbel mid il programm jiena qed li kull inizjattiva tal-Unjoni Ewropea għandha tiffaċċja dak it-test sempliċi jekk se jkun iktar faċli jew iktar diffiċli għan-negozji li jimxu l-qudiem. U l-Kummissjoni neqsib mill-leġilazzjoni qed tissiguraw li ehm, tnaqsu l-burokratija u li regoli li hemm ġa jaħdmu. Grazzi ħafna Kummissarju tal-inti intom smajtu l-ICR. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament fuq il-programm ta' tal talbet għal iktar Unjoni dwar standards per eżempju welfare, kura s saħħa edukazzjoni. Naqbilx dawn huma kwistjonijiet li għandna nħallhom f'din il-gvernijiet nazzjonali tagħna u naf ħafna kollegi f'dan il-Parlament ħass jħossu li għandu jiġri l-istess li għandu jiġri hekk irid eh, ikun hemm eh, opportunitajiet li waslu għal eh, tkabbir u xogħlijiet. Inti qed li dan mhuwiex żmien għal xogħol bħal tas-soltu. Ejjew noqogħdu attenti li ma nispiċċawx f'sitwazzjoni fejn minħabba ma jkunix soluzzjoni oħra li nkomplu għaddejjin bħal tas-soltu. Nadu issa liberali sinu Indveld. Naħseb li mhuwiex kollox kif ikun is-soltu għaliex il-Viċi President tal-Kummissarju kiseb xi ħaġa li hija rivoluzzjonarja u il-programm kien konfidenzjali sal-lum. Insomma, dan kien din hija kisba kbira nifraħlek. Ma kellix għal daqstant ħin biex naqra fid-dettall u Qed mm, nara li kien hemm ħafna affarijiet pożittivi li għalihom se tikseb l-appoġġ mill-grupp tiegħi il-kapitlu fuq l-immigrazzjoni u l-ażil, il-proposta Border and Coast Guards u l-proposta biex nagħtu nerġgħu nġeddu l-Blue Card hemm il-proposta fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħaj il-ħajja privata, l-lif tal-maternità ħadd nota li kien hemm proposta reprezentazzjoni esterna naf li hemm ħafna li għalih ser tiksbu appoġġ. Hemm ta' affarijiet neqsin naħseb u għatta question marks waħda mill-affarijiet li nixtieq nara hemmhekk eh, kif tal-bedin il-kamra hija mm, li fis-settur tal- kontra terrorizmu għal ħafna snin għanna bżon ta' evalwazzjoni dettaljata tal-miżuri li għana għanna u d-dimna bħalisna u l-effettività tagħhom u naħseb li dinja fil-fat parti minn leġizlazzjoni aħjar. Referenza għal um, l-izblokkar ta' direttiva antidiskriminazzjoni u il-regolamentazzjoni ta' trasparenza fuq dan ser nġi nitkellem. Din il-Kamra tkellmet bosta drabi u jien għandilu nuru l-pjaċir li labra mekkanizmu għall-infurzar tal-drittijiet fundamentali l-istat ta' dritt u l-governanza demokratika u fl-ħarf din il-lista fuq l-agenda digitali nilqa ħafna ix dak li qed eh, però ma nafx kif ser ninterpreta l-klim ta' sur Ottinger li minn flok namlu World Wide Web miftuħ ser namlu xi tip ta' grada madwar il-cloud Ewropea u l-Internet Ewropew. Mm, nispera li intom ma taħsbu jiex bl-istess mod. Nitkellmu ħafna dwar suġġetti politiċi, imma ehm, liġijiet aħjar, tfassil ta' liġijiet aħjar mhuwiex eżattament dwar ir-riżultat tal-dibattitu politiku ma dwar il-proċess innifsu. Naħseb il-Kummissjoni se tagħmel ħafna iktar minn hekk jiena ġod tkellimt dwar it-trasparenza. Hemmhekk aħna għandna bżonn nagħmlu nimxu l-qoddim ħafna għaliex għadna flera ta' diplomatiċi u ta' ħaddima ta' ċivili jinaqdu jintaqgħu fil-privat. Irridu naraw ukoll x'in il-kwalità tal-leġiżlazzjoni. Irridu naraw ukoll eh, li nfusna mod iktar kritiku. Jiena ġbajt mm, li nara l-leġiżlazzjoni nafu li mhijiex tajba u ser tmur qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Għal stant hemm ħafna aktar affarijiet li jistgħu jintqalu dwar il-proċess imma jien nixtieq nara iktar enfasi fuq il-proċess għaliex ir-riżultat finali dan huwa fil-fatt eh, għażla politika m'hemm l-ebda kriterji oġġettivi imma kif ser nipproċessaw din hija fil-fatt xi ħaġa li nistgħu lkoll naqsmu. Grazzi Sinjor Entfeld. Għal-gwi, eh, Sinjura Mihils. herr präsident! der kommissionspräsident juncker President. il Juncker tkellem fil-Parlament dal-ħodu u tkellem um, ċertu dispjaċir għall-immigrazzjoni u s sitwazzjoni Jekk n-nis ma' approċċ ta' negozju żgħar jaraw l-investiment. Tit naħseb tara li l-in mill program ta' Juncker. L-inugwaljanza soċjali twassal spess għal l-ar aspetti ta' soċjetà fostom il fasċizmu U għanna bżon naraw il-konsumaturi, il-protezzjoni ta' data. U però fil-programm tagħkom naħseb li qed jieħdu approċċi ieħor. Għadkom tindunaw li jridu nużaw l-aħjar tal-valuri Ewropej, il-libertà, l-ugwaljanza, s-solidarjetà. Dawn huma biss kliem fira eh, li jitpoġġew biss fid-diskorsi tagħkom. Sfortunatament mentux wis eh, eh, fl-opinjoni tagħna. Nadu s-sassur Lambert. Grazzi, President. Jina rajt fl-2014-15 ħabba il-problema tal-refugjati fil-Europa, il-Komissjoni taġiċi b'ambizzjoni u burġenza għaw minn dejjem jikritika u jgħidan għatmu bizzejiet imma intom ma għattux lura milli verament tagħmlu l-impossibbli u nixċi li jintom tagħmlu l-istess ħaġa fuq is-suġġetti li jaffetwaw l-Ewropej. Jiena smajt il-katalogu tiegħek ta' eh, proposti li tixtiequ tagħmlu. Ehm, mimli ħafna il-katalogu mhux bħal dissala sala ma' ħattaw imma irridu naraw, per eżempju, id-dumping soċjali. Tant huwa suġġett importanti. Il-Kummissjoni eh, bdiet ix-xogħol fl-2014 issa dit sena u sissa xejn ma miltu. U fil-fatt mhux minnu eżatt għax kien il-specific recommendations tal-pajjiżi dejjem jitolbu għal iktar flessibilità tas-suq tax-xogħol qed jikkomplu jiggravaw id-dumping soċjali bejn l-istati membri. Jiġifieri mhux neħħejtu imma qed nistennew l il-proposta tagħkom fuq dan is-suġġett. Issa, fuq il-kompetitività eh, fiskali smajna bil-Lux Leaks u minn dak in-nar rajna li l-istati jintalbu biex jaddu l-informazzjoni fuq il-rulings u xej iktar. Tajjeb, tejdinna għada u petada ħanuħorġu b'soluzzjonijiet. ħanemnuk jew le? Jiena nixtieq ngħid li fuq id-dumping soċjali tal-ambjent u tal-taxxa dak li tidu tagħmlu bil-Better Regulation u TTIP huwa bil-maqlub ta' suppost tagħmlu issa fuq il-euro fil-kunsill qed jimblukkaw imma għaliex qed tistennow intom milli tġalu l-istati membru jiffaċċjaw il-problemi meta qed nitkellmu fuq il-budget l-stabilizers awtomatiċi. Intom għandkom id-dritt li ttieħdu l-inizjattiva għaliex ma tagħmluhiex tagħmlux dan. Issa, meta nitkellmu fuq l-ambjent, fuq il-saħħa tan-nies, id-distorzjani tal-suq, u oh, Sinjura Bjankowska tgħidilna li l-istati membri għandhom jagħmlu xogħolhom. Aħna mhux se nieħdu l-inizjattiva, x'qed jiġri l-industrija tal-karozzi hija tabu fil-Ġermanja nafu kemm qawwija lek ħadd ma jazzarda imissa Iġifiri xejn ma sar wara li kienem dan l-iskandlu tal-Volkswagen. Ejdinna, orina li jinti verament eh, eh, tipprova tiffaċċja l-sfidi. Grazzi. Grazie Presidente. Nadu sul Borrelli. L-lum il-Kommissjoni Ewropea li għadawnek Strasburgu ċittatina informazzjoni dwar program tal-2016 għal li jissa madux it-min eh, manager konvenzjonali. Rritnef nsemmi xi suġġetti eh, strateġiċi li ħaqhom miżuri partikolari. Per eżempju, il-Work Program tal-2016 huwa xorta waħda importanti li naraw eżattament eh, l-elezzjonijiet li kien hemm eh, fl-2015, per eżempju dik tal-Greċja, naraw x'dinamiki kien hemm biex l-Unjoni Ewropea hi kif inhi llum f'ira hemm ħafna faqar f'dan is-settur hemm bżonn tal-leġiżlazzjoni l-elezzjoni tal-Libja u Sirja rajna uh, situazzjonijiet perikolużi u urġenti hemm bżonn ta' inizjattivi effiċenti biex nimmoderaw dawn il-kriżijiet. Umbagħad il-Volkswagen hemm bżonn li gruppi kbar jiġu kontrollati aħjar u monitorati wkoll min jikkontrolla għaliex tista' fallew kiex kien jiġri kieku din kienet titratta prodotti tal-ikel jew inkella farmaceutiċi għal daqsan temżon tal-leġizzazzjoni kif suppost. Hemm kwistjonijiet ta' karattru ekonomiku eh, li se jkun fil-2016 eh, il-TTIP pereżempju l-użu tal-EFSI u oħrajn il-ftejmijiet kummerċali ta' importanza kbira għandu jkollhom valutazzjoni tal-impatt mhux normali. Eh, spiss Brussell Eh, għal-etajnija eh, fu analizi temperat et tamel l-istess fir rigward tal-kwistjoni mm, fi ċina. Eh, hemm bżonn allura li naraw il-valutazzjonijiet tal-impatt skont l-ekonomiji il-Kummissjoni għandha il rwol li tagħmel eh, eh, sintesi u tara eżattament il dawk il-pajjiżi li huma tajbin u dawk oħrajn li huma problematiċi. Imbagħad hemm dak il-prinċipju jekk jekk pajjiż wieħed biss wieħed kellu jispiċċa eh, f'tempesta dan mhux tajjeb għall-bqija tal-Ewropa. Umbagħad hemm kwistjoni oħra, il-kundizzjoni attwali tal-Ewropa. L-aħħar eh, Eurostat jgħidu li ċittadin wieħed fuq erba' ed qiegħed fil-faqar. Aħna naħsbu li ċ-ċittadinanza mikrokreditu m'għandux ikunu biss kwistjonijiet ta' eh, ta' microcredit ma li natu kol kas tal-valuri eh, ta' solidarieta għal il-Kommissjoni eh, trid toqgħod attenta fl-2016. Fir-rigward ta' better regulation irridu n nkonvolġu livell lokali. Eh, hemm l-isfida wkoll ta' interpretazzjoni ġeografika fir-rigward tal-impatt fil-politika leġislattiva. Hemm bżonn għal ta' deċentralizzazzjoni fil-konsultazzjoni pubblika u niġbru data għal makro reġuni Grazzi. Für die ENF-Fraktion hat das Wort Herr Salvini. Grazie Presidente. Ma, eh, la... Grazie President. Deżert li qed naraw f'din il-Kamra eh, naraw kif eh, l-Unjoni Ewropea qiegħda fuq pjanita oħra għaw dizastro. E, e, Il-President Juncker għalinna li wara xur ta' ħafna klim, dista pajizi biss ta' u disponibilita biex għaw 700 immigrant. għat fadal e, miljoni oħrajn. Umbat għaw xaħat qed jaħseb li indahlu l-Turkija fl-Ewropa. L-Ewropa qatt ma kienet u qatt mu tkun Ewropa. U ma nistgħux nuġaw migrazzjoni bħala rikat biex nibbijaw l-ċittadini Ewropej ma t xejn dwar eh, eh, avvenimenti ta' gwerra li għedin isiru. Se għamil dal-parlament biex waqaf il lizis jeliminom li għed iġġelu li l-eluf ta' nis jaharbu. Isser namlu dwar is-sanzjonijiet ekonomiċi imġinan kontra r-Russja li din is-sena waslu għal żewġ biljuni f'telf f'danni. Umbat id-drittijiet tal-Ukrajina forsi iktar importanti mid-drittijiet tan-nies fis-Sirja li qegħdin irġiġu kalpestati mill-ISIS mhijiex tal-mistija din is-sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea talbet li l-Italja u pajjiżi oħrajn biex jagħmlu ħafna sakrifiċċji ma mbagħad issib is-flessibilità meta jkun hemm fin-nofs biss l-immigranti Eh, xejn dwar iċ-Ċina eh, fuq is-sitwazzjoni ekonomika u min irid jesporta u jipproduċi eh, u jwassal għal iktar nies qiegħda. Xejn iktar fuq l-etikettatura obbligatorja tal-prodotti li twassal il-konsumaturi li għal l-Italja biss twassal għal 60 miljun euro f'danni. Umbat, dawn il-sitwazzjonijiet mm, tar-Ross ġej mill-Vjetnam bla kontroll u Eh, eh, miljuni ta' litri ta' zejt eh, um, mit-Tunezija bla ebda tip ta' kontroll. Nis iktar qiegħda fl-Ewropa u immigranti iktar jaslu fuq xtut tagħna. Issa diħla per eżempju ser jkun hemm referendu fir-Renju Unit bħalma kien hemm f'ħafna pajjiżi oħrajn u nispera li issa jkun hemm f'dalwaqt wieħed fl-Italja fejn noħorġu minn din is-sitwazzjoni li mi l-ħadd. Signora Morvaj. Nistaqsil il-Franz Timmermans, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea din il-mistoqsija. Inti taqbel uh, x'qed jiġri bħalissa dwar il-programm ta' ħidma tal-2016? dan id-dibattitu fil-Parlament fejn aħna għandna 20 membru tal-Parlament preżenti. Dan ifisser l-istess bħal programm tal-gvern qabel ma dan il-parallel Jekk nieħdu dan pal eżempju kif nistgħu nispjegaw li l-mexxej tagħna Sur Juncker u l-Kummissjoni tiegħu u il program ta' li għamel relevanti għal miljoni ċittadini, dan il-programm mistax-il minuta qabel id-dibattitu li l-membri eletti tal-Parlament permezz ta' e-mail ftit minuti qabel ma bdiet eh, beda d-dibattitu. Spiega l-proċedura li l-500 miljon ċittadin Ewropew. Kif timmaġinaw din it-tip ta' proċedura ma tasbux li din hija umiljanti u nistaqsini li kull istur Schulz ukoll li bħala President tal-Parlament Ewropew huwa għandu jagħti opinjoni dwar dan jiena xtaqt niddiskuti l-politika tal-immigrazzjoni li hija biss kapitlu wieħed ta' dan il-programm makeshift forsi waqt li kienet jiekol kiteb żewġ kelmiet dwar x'għandhom x'jagħmlu l-istati membri biex jitrattaw dan l-influss ġdid ta' immigrazzjoni. Aħna l-Ungeriżi naħsbu li n-nies tal-Ungerija għandhom id-dritt li jiddeċiedu huma x'jagħmlu kontra l-kwistjoni tal-immigrazzjoni għaliex aħna ħafna ma ma ma ċadniex sovranità tagħna u l-Unjoni Ewropea sant għandha eh, tirregola biss fuq sma li espliċitament ġew insemmija eh, fit-trattati. L-immigrazzjoni mhijiex waħda minnhom u eh, għandha tiġi mandiġ tiġi maniġjata l unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura Morvajna, di il-kelma li s-sur Timmermans. News today is that Mrs. Morvaj. Grazzi, President. Sur Morvaj illu eh, tkelmet fuq eh, Sur Juncker għaltu li verament u għamesċej li jitħob ħafna aħbar tajba li ħanejdlu biha. Naħseb li Eh, nejdilkom li dan huwa din hija biss prezentazzjoni tal-programm ta' ħidma se jkollna ħafna ċans fil-ġejjini biex nitlu infetqu fid-dettall dan ix-xogħol iridu rridu nagħmlu u jiena eh, norbot fuq il-Parlament. Eh, Il-Parlament nispera li ma jaqodux jagħmlu ħafna eloġi u jitkellmu fuq affarijiet oħra, imma tejnuna biex naraw il-proposti li qed nagħmlu u naslu flimkien għall għal konklużjonijiet tajbin għal kulħadd. Naħseb hekk iridu nimxu, importanti li nimxu hekk. Jiena wis drabi naħseb li il-Kummissjoni iktar għanda eh, dan il-Parlament iktar tismaħ minni jismaw il-Kummissjoni ċertu membri irridu nitkellmu fuq il-prioritajiet tagħna u tagħkom u naslu flimkien għal deċiżjonijiet flimkien. Deċiżjonijiet tant għandna bżonn jien għadni kemm rajt rapport tal-Beckelsman Foundation hekk mhux sejjer żball. Illum 26 miljun ta' eh, żgħażagħ u tfal huma fil-periklu ta' l-esklużjoni soċjali u tal-faqar. Dan għandu ikun il-prinċipju li jmexxina intom tafu kemm hemm nies edha qiegħda għalhekk irridu riformi strutturali għalhekk għandna l-FC, għalhekk irridu noħolqu iktar ċansijiet fil-diġitali. Fil fis-suq tad-diġitali sabiex in-nies ma jkomplux jisu li ċaqliq tal-persuni hija bisteddida imma għandha tkun opportunità għal iktar ċansijiet, iktar opportunità biex wieħed isib ix-xogħol ovvjament sa fejn tasal fil-kompetenza tagħha f'dawn is-setturi l-Unjoni Ewropea ovvjament dejjem hemm eh, il-possibilità li nagħmlu l-affarijiet aħjar u għalhekk u biex nagħmlu l-affarijiet aħjar flimkien. Imma bħalissa għaddejjin b'ħafna diskussjonijiet mal-Kunsill, mal-istituzzjoni tagħkom. Ir-rappreżent huwa Giver Hofstadt, ir-rappreżentant tal-Parlament, għax verament irridu li liġijiet li noħorġu jkunu aħjar. U nispera jiena li il-mod kif naħdmu bejnietna tlieta nuru li qegħdin nifmu iċ-ċittadini. E, ġifiri għal-mod kif nħejju il-leġizlazzjoni biex naraw li nevitaw li il-problemi. Xi kultant irridu, anzi rridu dejjem inkunu nafu Eh, meta nieħdu ċertu deċiżjonijiet neħdu ma ikunu biss kompromessi nkunu nafu li ma jkunux jistgħu jitħadmu tajjeb fl-istati membri. Ejja naraw li konna impact assessments id-dettaljati kull darba li qabel nieħdu deċiżjoni biex innaqsu il-burokrazija u koll Din, dan, dan, u dija hija l-pozizjoni tal-Kummissjoni u x-xogħol hemm bżonn li nagħmluh. Jiena naħseb li dan huma żminijiet rari fl-istorja tagħna fejn il-proġett sħiħ tagħna qed jiġi għandna tħassib fuq u b'mod eżistenzjali l-kriżi tar-refuġjati, tal-klima, tal-ekonomija, tas-sostenibilità, kollox qed jaqat. Ġifiri u l-Ewropej qed jitħasbu fuq dan il-proġett. Dan il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni huwa modest ħafna. Imma minajru aħna bejnietna irridu insaħħu u naraw li jkunu effiċjenti. Għal darboħra nerġa nirrepeti president li l-Kummissjoni għall-esta li taħdem dan il-Parlament biex toħroġ b'riżultati aħjar għal ċittadini tal-Ewropa. Grazzi. Grazie. ħafna bekk dan id-dibattitu magħluq.